So, uh, dear colleagues, kollegi, u l-absinar tajja bil kulħad nil-għakom għal din il-laqa ta' Warlof Sinar, issa. Sari konna dibattitu konġunt ma' delegazzjoni mill-Parlament Ewropew għal relazzjonijiet mal-pajizi tal-Magreb. Jina kontenta ħafna illi għanna l-opportunità jkonna din il-laqa. Jina viċi president u koll, anzi għanna maħna l-viċi president ta' delegazzjoni mal-pajizi tal-Maghreb. Is-situazzjoni fil-Libja hija partikolarment eh, interessanti. Il-delegazzjoni deċidit li ħajkun hemm żjara u deċidejna li jkun hemm membri mill-Libe. Issa peress li ma jistax ikonna informazzjoni diretta, ħanamluha permezz ta' rappreżentanti li minn żmien għal żmien ħajmorru għal Libja. Għalhekk naħseb li importanti li jkollna mm, e, dan il-din il-laqa konġunta fit-22 ta' jannar tajjeb ukoll li konna mm, title il-president 22 ta' jannar tajjeb ukoll li konna skambju ma' delegazzjoni. Mela, Issa, nilqa l-sur Pike mill-EAS u l-sur Ambrosi mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għal Migrazzjoni Internazzjonali. Stadinna wkoll li UNHCR imma huma skużaw ruħom għaliex ma jistgħux rappresentant għawek il illum. Imma issibu informazzjoni ta' sfond minnaħa tal-UNHCR fost id-dokumenti tal-laqa tal-lum. il mela, ħana dil kelma li sinjura Ajala Sender għal introduzzjoni u mbagħad jitant dil kelma lis sur Pike. Jekk jogħġbok. Muchísimas gracias, señora Ligal. Grazzi ħafna, sinjura Gall, Iva Lewennet. Xtaqt, nuri il-kondoljanzi tiegħi mal-vitmi ċivili fil-Libja illi l-biraħ kienu vitmi ta' attakk, kondoljanzi magħhom u kondoljanzi mal-familji tagħhom kif ukoll mal-persuni karikati mis-sigurtà. Aħna se nibqaw naħdmu u nieħdu pen illi kemm jista' jkun nistabilixxu sitwazzjoni ta' stabilità fil-Libja. Nittamaw illi mandomux ikun hemm il-possibilità illi il-persuni fil-Libja jkunu jistgħu jgħixu fil-paċi. Nafu illi mhuwiex xi għan faċli imma ser inkomplu naħdmu f'dan ir-rigward. U għalhekk xtaqt nibda billi l-ewwel net nuri l-kondoljanzi tiegħi ma' dawk kollha li kienu vittmi illi weġġaw u anke l-familjari tagħhom. Fisem il-delegazzjoni għal relazzjoni mal-pajizi tal magreb nishtiq nirringrazzja lill-Komitat beta l opportunità li konna din is-sessjoni konġunta dwar xinija s-situazzjoni fil-Libja. U nirringrazzja anka l-rappresentant tal-servizz estern, is-Sur Pike. Aħna fil-fatt għandna drawa illi namlu skambju bejnietna u naġġornaw il-xulxin dwar kif sejrin il-konversazzjonijiet bejnietna u fejn qegħdin l-akbar problemi. Nirringrazzja wkoll l-Sur Ambrosi mill-Laqda Internazzjonali dwar il-Migrazzjoni illi kemm darba u koll offra l-kontribut tijaw u uh, eh, anka tkallimna miegħu fuq x'inhu ma l-akbar diffikultajiet u sfidi li hemm fil-Libja. Fit-22 ta' Jannar, kif tafu il-Kunsill tal-Affarijiet Esterni għamel dibattitu dwar il-Libja fid-dawl ta' situazzjoni komplikata li hemm. U s sinjur Gansam Salame li huwa rappreżentant speċjali fi semin Nazzjonijiet Uniti ta' sintesi tal-progress li kien hemm fil-proċess politiku u semma wkoll il-possibilità li titfassal kostituzzjoni ġodda u li jkun hemm elezzjonijiet. Naturalment, huwa rċiva l-appoġġ totali tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin kollha kemm huma appoġġawh f'din il-biċċa xogħol li huwa inkarikat biha ġifiri illi jipprova jimbutta għal rikonċiljazzjoni u għal-paċi. Il-Ministri tal-Intern iddiskutew ukoll l-impenn li għandha l-Unjoni Ewropea għal sabiex ikun hemm sabiex jitkomplew l-isforzi fil-Libja għal twaqif ta' paċi u barra minnek l-Unjoni Ewropea tappoġġa wkoll lin-Nazzjonijiet Uniti fil-ħidma tagħha ta' għandu x'jaqsam mal-migrazzjoni u il-fluss migratorju. Il-Ministri tkellmu kol fuq il-ħtieġa illi inkomplu naħdmu mal-pajjiżi ta' oriġni tal-migranti, speċjalment ma' dawk illi eh, huma ġirien tal-pajjiżi tal-Saħel. Din hija laqa konġunta mal-Libe u għalhekk aħna interessati ferm illi nisimgħu daqsxejn xandom xajdu l mistiedna tagħna biex jispjegawna l-aħħar aġġornamenti dwar il-ħidma tagħhom fil-Libja l-mod kif huma jikkoperaw ma' Nazzjonijiet Uniti u naturalment jaġġornawna ftit ukoll dwar il-sitwazzjoni tal-nies fil-Libja kemm is-sitwazzjoni tal-immigranti kif ukoll tal-applikanti tal-azil. Grazzi. The floor is yours. Thank you very much indeed. Um, Issur Pike, grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi tal-li għadejt il-kelma u grazzi tal-opportunità illi natikom dan l-aġġornament ħafif minnaħa tal-Servizz Estern tal-Unjoni Ewropea. Jina i-preparajt diskors bil-miktub, ser nużax fil-fat, l-aħħar avvenimenti li kienem fil-Libja, speċjalment f'dawn l-aħħar jumejn, juru kemm kultant u għajnutli li kollok diskors miktub għaxħajt ilu kien hemm ġlied fl-unika ajruport fil-Libja li funzjona sew, l-ajruport Majtiga viċin Tripli u kien għatlu ħafna nies fosthom nies ċivili, kien hemm eh, ħafna taqlib fil-traffiku tal-ajru u dan wassal ukoll biex kien hemm eh, xkiel fil-missjoni konġunta bejn l-Unjoni Ewropea u n-Nazzjonijiet Uniti. Jumejn ilu mbagħad f'Bengazi kien hemm eh, attak karozza bomba, attak doppju, orribli, mitu iżjed minn 30 ruħ u eh, indarbu ħafna iżjed. U dan kellu impatt qawwi fuq l-istabilta u eh, l-istabilta fil-pajjiż. il biraħ smajna stejjer terribli dwar eh, til ekstra ġudizzjarju ta' 10 min nies ħadd ma jaf eżattament min kienu dawn l-10 min nies imma huma nies li ġew maqtula ġew ġustizzjati minn wieħed mill-kmandanti fl-Armata Nazzjonali tal-Libja taħt il-kmand tal-Marixxal Haftar. Dan huwa kmandant li et, eh, li kien mixli u koll mill-Orti Kriminali Internazzjonali għal reati tal-gwerra illi jagħmel matul dawn l-aħħar sentejn. Naturalment, dan kollu kapaċi iwassal ukoll biex ikun hemm eh, attakki oħrajn b'reazzjoni. Dan kollu juri kemm hemm klima kera fil-Libja e, juri kemm huma dajfa il-qawwiet ta' sigurtà u kemm huwa instabbli l-ambjent ta' sigurtà u dan kollu juri wkoll kemm il-Libja u l-bqija tad-dinja għandhom bżonn nisibu soluzzjoni għal kriżi politika. Mela bħala introduzzjoni għasira għad-diskors li ħanamel Jina ħana ġornakom fuq il-laqa tal-affarijiet barranin li kienem nhar it-tnejn li għadda. F'dik il-laqa kienem il-Sur Hassan Salamej li huwa rappreżentant speċjali minn Nazzjonijiet Uniti u tana deskrizzjoni dettaljata li li u anka l-Ministri tal-Affarijiet Barranin u wara kien hemm ukoll diskussjoni tajba. Iffukajna li zjed fuq uh, wieħed mill-żewġ metodi ewlenin li l-Unjoni Ewropea qed tuża fil-każ tal-Libja, il-metodu politiku. jiġifieri illi nappoġġaw kemm nistgħu impjantazzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti illi ippreżenta s-Sur Salamej f'Ottubru tas-sena l-oħra ftit wara illi nħatar fl-inkariga tiegħu. Fost l-elementi prinċipali ta' dan il-pjan insibu l-intenzjoni illi isiru elezzjonijiet fil-Libja, elezzjonijiet kemm presidenzjali kif ukoll parlamentari. U m'għandniex ngħidu din hija din hija sfida pjuttost kbira, speċjalment fil-kuntest tal-Libja. U apparti minn hekk anka għaliex il- l-affas elettorali, kuntest elettorali, liġi elettorali ma teżistix. Fil-Libja bħalissa mem lebda liġi illi t-prof derwol ta' president u mem lebda arranġament legali illi jgħid kif il-president għandu interaġixxi mal-gvern u mal-parlament. Allura, qabel ma jkunu jistgħu jsiru l-elezzjonijiet ser jkun hemm bżonn ħafna xogħol ta' tejjija u minnaħa l-oħra iżda maħbar pozittiva ġifiri illi il-votanti diġa bdew eh, jirreġistraw biex jivvotaw. U dan saħan sitra minn qabel l-iskadenza reġistrazzjoni u dikja xaħġa sabiħa. ħaġa oħra importanti biex isiru l-elezzjonijiet u biex ikun hemm qafas legali kif xieraq hija l-organizzazzjoni ta' konferenza nazzjonali illi permezz ta' ħassur Salamej jixtieq laqqa firxa sħiħa ta' partijt interessati mill mill-sfera ekonomika u tribali tal-Libja. Il-mira ħarija ta' dik il-konferenza tkun illi jintlaħaq Konsens politiku wiesa sabiex nkunu nistaw niżguraw illi la darba si l-elezzjoni u joħroġ ir-riżultat, dak ir-riżultat jiġi aċċettat mill-klassi politika. L-organizzazzjoni ta' konferenza nazzjonali hija sfida enormi, m'hemmx dubju u għal dik ir-raġuni s-Sur Salamej ser jieħu ħsieb din l-organizzazzjoni b'mod gradwali ħajibda b'numru ta' sottokonferenzi konferenzi illi eventualment waslu l-konferenza prinċipali. Il-rappresentanta Olja tal-Unjoni Ewropea qalet illi dan huwa metodu illi ħat appoġġa għaliex huwa biss permezz ta' elezzjoni kif suppost għabbażi ta' qafas legali u idealment kostituzzjoni kif inhu xira huwa biss għabbażi tek illi inkunu nistaw nistabilixxu eh, nsibu soluzzjoni sostenibli għal kriżi politika. Allura, dak huwa l-ewwel metodu li huwa importanti ħafna. It-tieni ħaġa li diskutejna fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin nhar it-tnejn kien eh, il-lat ekonomiku. Hemmhekk għandna daqsxejn eh, stampa iżjed imħalta għaliex fuq livell makro hemm riżultati pjuttost tajbin. Il-prezz ta' żejt tela ġifieri jidħul mill-beħ ta' żejt tela wkoll, il-produzzjoni fil-Libja kienet pjuttost stabbli, produzzjoni ta' iżjed minn miljun il-barmil kuljum, u għalhekk il-teżor tal-Libja qed jintela ġmielu. Hemm flus xi jintnefqu, imma il-flus mhux qed jintnefqu tajjeb biżejjed ħafna mill-finanzi jmorru biex jitħallsu l-pagi ta' min jaħdem mal-gvern. Eh, u hemm ukoll naturalment dawk li jaħdmu mal gvern b'mod informali fostom il-gruppi militari. Imbagħad hemm xi fondi li jispiċċaw fil-ministeri u anka biex jiġu finanzjati s-servizzi pubbliċi biex eh, il-benefiċċji mill-qliħ mill-bejħ taż-żejt jaslu għand iċ-ċittadin komuni. F'dan ir-rigward għandi anke aħbar x'natikom għaliex l-Unjoni Ewropea inaqdet ma lekk imsejjaħ dialogu ekonomiku illi ilu għaddej daqsxejn fil-Libja. Sissa l-Unjoni Ewropea qatt ma kienet parti minnu imma issieħbet fih il-ġimgħa l-oħra u ħerqanin illi nikkontribwixxu wkoll għat-tfassil ta' politiki. Naturalment dan huwa dialogu illi huwa mexxi mill-Libjani infushom. Mela dan nista' ngħidu fuq il-politika u l-ekonomija. Fil-fatt dan jibqa' priorità kbira mhux biss eh, għall-Unjoni Ewropea in ġenerali, iżda anka għal rappreżentanti tagħna fil-Libja. Essenzjalment tul l-2017 u għek nistaw niddiskutu dan Eh, iktar fid-dettal, kien hemm figura eh, li turi ċerta titjib sar eh, titjib iva kien hemm inqas waslet fuq il-xtajtiet Ewropej, kien hemm inqas persuni li mietu fuq il-baħar. Ovvjament, dan huwa l-ikbar tħassib mill-lat umanitarju, iktar persuni ġew salvati fuq il-baħar u anka kienem u kol iktar persuni li irritornaw mill-Libja lejn il-pajis ta' oriġini tagħhom permezz tal-programm illi qed naħdmu fuqu mal-IOM u l-UNHCR għal return volontarju. Weħti saqsi kollox solvut, ovvjament, le, għatam ħafna emigranti mux eh, mhux regolari ġewwa l-Libja 600.000 fil-fatt madwar 600.000 u għalhekk din tibqa' problema kbira mm, li rridu nitrattaw. Barra minn hekk għatem ħafna emigranti mhux regolari miżmuma fiċ-ċentri ta' detenzjoni illi qed jiġru ġestiti taħt l-auspiċi tal-gvern. Uħut minn il-ċentri ta' detenzjonijiet qed jiġu ġestiti minn gruppi assolutament informali li qabdu u bdew jokkupaw bdew jihdu responsabilità ta' din il-problema u għalhekk Nħabba dawn ir-raġunijiet kollha rappreżentanta għolja iddeċidiet illi tinvolvi ruha kemm mal-Unjoni Afrikana kif ukoll mal-ġnus maquda biex issaħħaħ il-proċess ta' persuni illi jirritornaw b'mod volontarju lej pajjiżhom minn dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni. Biex bekk titwaqqaf din il-prassi ta' emigranti mhux regolari illi jinżammu f'dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni b'mod mhux eh, ġustu anka xikultant wara li jitwettqu atti kriminali kontrihom. Biex bekk dawn il- mm, dawn il-persuni jintazlu jiġu separati minn dawk li qegħdin fiċ-ċentri ta' detenzjoni minħabba raġunijiet umanitarji. Nixtieq ngħid ukoll li ġiet mwaqfa task force bejn l-Unjoni Ewropea u l-ġnus Maquda, riżultat tal-summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika nan id-29 ta' Novembru eh, dan din il-grupp reġal ta' kol nar l-14 ta' Diċembru fi Brussel biex ikunem pjanar ta' xol u fil-fat fost punt li ġew trattati kien propju dan il-programm assistit għal ritorn volontarju. Tinjan huwa dak ta' uh, eh, involvement politiku tal-autoritajiet afrikani, xaħġa li dejjem baqa ta' dejja, pero ta' sew xtaqna li dan isir per fil-qafas ta' missjoni konġunta kolex illi saret propju din il-ġimgħa, propju din il-ġimgħa nhar 22 ta' Jannar, jew aħjar kella ssir din il-ġimgħa, iżda minħabba it-tensjoni, minħabba l-inċidenti li seħħew din kella tiġi posposta għal l-20 ta' frar. Mela, dak huwa l-istat attwali tal-affarijiet, aħna nibqaw nikkooperaw mal-ġnus maquda, nappoġġaw bisħiħ il-proċess eh, eh, propost mill-ġnus maquda u anka nibqaw naħdmu fuq dan l-element ta' emigrazzjoni minn dan l-aspett. Grazzi ħafna Sur Pike għal dik l-informazzjoni li għaddejtilna issa ngħaddi l-kelma lil Sur Ambrosi. Grazzi Sinjura President, il-Warn of Sinar tajjeb lilkom il-koll fil-qosor dwar eh, l-opinjoni tagħna fuq is-sitwazzjoni fil-Libja u x'qed nippruvaw nagħmlu mal-ġnus maquda u ma xi stati membri tal-ġnus maquda b'mod partikolari. Meta wieħed iqis u anka meta meta wieħed iqis fil-fatt is-sitwazzjoni li l-ambjent li fih tinsab il-Libja bħalissa jaffetwa ħafna il-potenzjal tagħna biex namlu jew ma namlux dan il-mandat. Fil-fatt hemm tliet kategoriji ta' persuni li aħna qed mm, nimiraw fil-ħidma tagħna. Tliet gruppi huma maquda ma' xulxin l-ewwel il-persuni li huma spostjati internament fil-Libja imma dwar 180,000 persuna spostjata internament fil-Libja, numru li fortunatament kull ma jmur qed dejjem jonqos naqas b'mod rapidu fi xhur li għaddew għalkemm mhux b'ħafna għaliex fil-fatt u din hija t-tieni kategorija hemm 335.000 persuna illi qabel kienu internament spustjati illi deċidew illi moru lura lej pajizom. Din hija t-tieni kategorija li qed nassistu għaliex li tiżgura illi dawn il-persuni li huma spustjati internament fil-Libja jirġaw lura lej darhom u jirġaw jibdew ħajjithom dan huwa essenzjali biex aħna nappoġġaw l istabilità fil-pajis u anka biex nappoġġaw dan il-proċess politiku li s-semma tard. It-tret kategorija i ovvjament tal il kategorija dik tal-emigranti. Aħna reġistrajna 620.000 minnom, ovvjament is-sitwazzjoni tal-pajis hija tal imotu manjera li aħna ma stajniex nħufu f'kull kantuniera tal-Libja, jiġifieri isux il-620,000 huma l-emigranti kollha. Eh, aħna nistmaw illi hemm mal-800,000 emigranti jew xi ħaġa iżjed attwalment preżenti fil-Libja li jinsabu um, mifruxin mal-Libja kollha kemm proporzjon kbir minnhom fil-fatt il fuq minn 50 fil-mija tagħhom qalu b'mod ċar illi l-ewwel intenzjoni tagħhom meta ċaqalqu minn djarhom kienet propju illi imorru l-Libja biex jaħdmu hemmhekk. Tinsewx, il-Libja dejjem kienet pajjiż li laqa ħafna immigranti u fil-fatt il-Libja tibqa' eh, pajjiż għalkemm forsi dan jinstema stramp għalina, però tibqa il-pajis mixtieq minn ħafna pajjiżi eh, minn ħafna ċittadini tal-Afrika subsaharjana. Jiġifieri parti kbira minnhom m'għandhomx ix-xewqa illi jaqsmu il-Mediterran u jidħlu fl-Ewropa. Dan jidħol din ix-xoqa tidħol fihom biss meta dak li kienu qed ifittxu fil-Libja ma isbuħx. Walek aħna għandna kull interess illi nistabilizzaw id-diversi komunitajiet fil-Libja għaliex jekk nagħmlu dan nkunu qed innaqsu l-inċidenti ta' din il- il possibilta appuntu li il-ċittadini li jinsabu fil-Afrikani li jinsabu fil-Libja jiddeċidu li jmorru fl-Ewropa. Kienem serje ta' aħbarijiet zbih minkejja s-situazzjoni ġenerali illi hija tassew mudlama. L-ewwel nixtieq nisħaq fuq in-numru ta' IDPs Libjani illi jirġaw lura lejn pajis tal-oriġini tagħhom dan kull ma jmur qed jiżdied. Jiġifieri hemm ħafna pajjiżi li ħafna persuni li jirritornaw lura lejn pajjiżhom. Jiġifieri minn tal-inqas ċerta partijiet tal-Libja qed isir importanti li inkomplu insaħħuha. It-tieni aħbar il-numru ta' persuni illi qed jaqsmu l-Mediterran biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea naqas f'dan l-ewwel f'dan it-tieni nofs tas-sena. Din hija aħbar pożittiva li fiha magħha ċerta aspetti negattivi, jista' jkollha magħha ċerta aspetti negattivi għaliex għaliex eh, ma nistawx niżguraw 100% li dawn il-persuni li jibqgħu fuq it-territorju Libjan jinsabu siguri vera illi inqas persuni qed jaqsmu u allura iżje inqas persuni skużawni qed imutu fuq il-baħar iżda hemm ukoll l-aspett negattiv li qed ħassibna il tħassibna l-kondizzjoni ġenerali ta' dawk il-persuni li qed jibqgħu fil-Libja u għalhekk dan huwa qasam illi fuq u aħna rridu naħdmu iżjed u rridu ninvolvu lill-awtoritajiet u niżguraw li jkun hemm konformità ma' l-standards eh, mixtieqa standards assoċjati mal-mod kif aħna nittrattaw l-emigranti mux biss l-emigranti ma f'dan il-kas u ma emigranti. Din torbot mbagħad mal-kwistjoni ta' ċentri ta' detenzjonijiet. ċentri ta' detenzjonijiet kienu part importanti mill ftejm mm, bejn l-Unjoni Ewropea ġnus maquda u l-Unjoni Afrikana. fil ftejm li jittieħed aħna deċidejna illi nipruvaw nirritornaw il-persuni lura lejn djarhom u lejn il-pajjiżi ta' oriġini tagħhom biex innaqsu il-pressjoni li teżisti fuq iċ-ċentri ta' detenzjoni. Nasab rajtu u l-kolka maħna rajna videos fiċ-ċentru ta' detenzjoni u informazzjoni oħra li tiddeskrivi il-kundizzjonijiet illi fihom jinsabu dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni. Jiena illi naħdem 30 sena f'dan il-qasam issa mort f'ħafna IDPs, ċentri tal-IDPs, eh, ċentri ta' detenzjoni, kampijiet ta' refugjati, eccetera. U ftit li rajt postijiet għar minn ċentri ta' detenzjoni tal-Libja. Per eżempju, 1800 persuna li jridu jużaw biss erba toilets. Dak bizzejet nejdulkom dak. Inem deċizjoni biex nippruvaw għalek eh, innaqsu l-pressjoni nizvujtaw fil-fat dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni u deċizjoni kellha tittieħed deċizjoni mill-Libja biex jaqblu jipruvaw, jipruvaw nikonvinċuhom jaqblu biex jeliminawhom dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni, però huma ma qablux. U allura u pruvajna nibatu lura lejn il-pajjiż tal-oriġini kemm jista' jkun persuni possibbli. Però x'qed jiġri? Li qed jiġri huwa li il-postijiet battala ta' ċerta refuġjat ta' ċerta immigranti qed jimtlew minn oħrajn li qed jaslu Per eżempju, f'ċentru ta' detenzjoni partikolari, minħabba l-ġlit f'Saprata, kienem 20.000 persuna Illu popolazzjoni attuali i tqarrepit minn telef persuna u dan pal donnu jindika illi però il-proċess eh, għaddej biex nirritornaw il-persuni lura lejn il-pajis ta' oriġini tagħhom kemm jista' jkun malar possibbli. Ovvjament, is-subija tal-Unjoni Ewropea għar-ritorn mill Libja tinkludi mhux biss il-ritorn iżda ma ninsewx ukoll illi hija sfida illi terġa' tintegra il-persuni in ġenerali mm, lura lej pajizom, pero f'dan il-kas l-sfida hija partikolarment diffiċli għaliex in-numru ta' persuni huma u um, flimkien ma' dawn il- dan kif fl-2017, issa dan l-axħar eh, nibatu lura 13.000 persuna. Jiġifieri kif qed taraw il-numru ta' persuni u ħafna ikbar li tejn persuna toħroġ mill-miżerja tagħha terġien ukoll. Però l-affarijiet saċerta punt qed jitjiebu. Issa żewġ punti oħra, ostra ostra, mbagħad ovvjament eh, eh, li mirċa pal mistoqsijiet tagħhom, qasam ta' xogħol ta' ħidma importanti għalina u lix in-nofsinhar tal-Libja dejjem tradizzjonalment kienet żona li affettwat l-istabilta jew in-nuqqas ta' stabilta tal-pajjiż. Jiġifieri, taħdem kemm taħdem fuq koezjoni soċjali u taħdem kemm taħdem mal tribujiet eh, situazzjoni stabbli fil-Libja. Barra minn hekk eh, din u koll ija zona illi fija ħafna persuni internament sfustjati fil-Libja għat jirritornaw, jġifiri jek ikunem stabilta, nizguraw illi għat jirritornaw le oħra importanti li rridu nżommu u d-dimajnejna ija iż-żona fejn eh, minna jaqsmu mid-żona subsaharjana għal kosta tal-Libja, jġifiri din hija żona fejn eh, fost li gżiet kritiċi li jaħdem f'saba eh, ġi maħtuf nżam tlettijiem misruq qabel ma ġi rilaxxat wara l-intervent tal-mexxejja Libjani, l-mexxejja lokali. Hija raġun hija aħbar sabiħa fil-fatt illi din il-persuna reġġat ma baqax maħtufa propri minħabba l-intervent tal-mexxejja lokali ġifieri dawn għandhom fiduċja fil-ħidma tal-ġnus maquda. Issa juri attivitajiet ta' bejħ ta' persuni fil-Libja, mux bis fil-ċentri ta' detenzjonijiet, iżda fil-pajis kollu kemmu. Dan sa' ċerta punt daw il-kazijiet rridu jiġu verifikati pero ċilħafna pero li tamil dan f'post fejn il-liġi u l-ordni qed tiġi assigurata biss parzjalment. Però is-sitwazzjoni tkompli titlob l-attenzjoni tagħna, l-attenzjoni anke internazzjonali, hemm bżonn ta' kooperazzjoni ġudizzjarja tal-pulizija, eccetera, għaliex naf dawn għandhom pereżempju kontijiet bankarji f'diversi bnadi madwar id-dinja, inkluż l-Ewropa, ġifieri biex inkunu effiċjenti u nġildu um, dan it-traffikar tal-bnedmin huwa essenzjali illi jekk aħna naqbdu biss lil min qed jagħmel ix-xogħol min qed jeżegwixxi il-biċċa xogħol qed li joqogħdu fi bnadi barra mill-Libja, f'żoni barra mill-Libja. Grazzi ħafna Sur Ambrosi. Grazzi ta' dik il-prezentazzjoni informattiva. Sissa jider li hemm eh, kollega wieħed illi jixtieq jintervjeni. Is-Sinjura Verġa, jekk joġbok nadjak il-kelma. Jiena waħda minn dawk il-membri parlamentari li marru l-Libja fil-kontest tal-Komitat tal-Libe anzi aħna morna fit tunizija tinti huwa ikkonfermat minn dak li rajna bajnejna waqt iż-żjara tagħna u anki dak illi smajna minant ir-rappreżentanti hawnhekk f'dan il-post u fl-istituzzjonijiet Ewropej b'nadi oħrajn. Mela l-organizzazzjonijiet internazzjonali bja ilhom hemmhekk ħafna, il-Libja għandha tradizzjoni ta' migrazzjoni illi ma nbidlitx u jew ma tfixklitx. Palli kieku kien hemm gvern stabbli fil-Libja illi kien qiegħed jikkontrolla territorju kollu dak li għallunna fit tunis se t-dialogaw u ta' jkolkom rizoluzzjonijiet fuq dan is suġġett f'dawn il-kondizjonijiet. Il-migranti fil-bicċa l-kbira tagħhom mumiex edin taħt il-kontroll tal-autoritajiet tal-Libja jew inkella lekk sejħa autoritajiet tal-Libja lekk hemm jgħaddu mill-intermedjarji Libjani jien xem il-ċerti eh, eh, milizji eh, bijaw li l-om minfusom il-dawk il ħalsu għom l-ola prezz li fil-ċifri li tajtna inti xertezza għandkom li n-numru ta' persuni miżmuma fiċ ċentri flar titjib tal-kondizjonijiet tal-ħajja jekk nista' nużom dan il-klim għaliex is-sitwazzjoni tant hija drammatika f'ħafna miċ-ċentri u l-leġittimazzjoni naf li tasbu li din hija xi ħaġa importanti ma meta wieħed jifhem is-sitwazzjoni fil-Libja tafu ukoll li hemmhekk ħadd ma jikkontrolla dik iż-żona barra mill-tribujiet lokali biex ngħidu hekk U naħseb illi hemm ħaġa oħra importanti illi semmit fl-aħħar il-kwistjoni ta' finanzjament dana japplika għal traffiku tal-bnedmin, intom tafu illi għalek mela xini tamel l-Unjoni Ewropea għalix l-aħjar mezz kif wieħed jiġġielet kontra dan kollu huwa illi uh, nġildu u naqtu fil-laħam il-ħaj, ġifiri fil-fondi taħħom, minn nixfulu kelmu biex eh, rċevejtu ħafna mis-soqsijiet. Zewċ affarijiet illi kienu zbaljati. Minn eh, Diċembru hemm personal internazzjonali fil-post fil-Libja Eh, anki l-UNHCR għandu hemm sitt Uh, eh, sit membri hemm dan wasan jom emmek permezz ta' kontratturi uh, third party aħna għamminna jew poġġejna l-personal tagħna taħt mekkanizmu amministrattiv differenti dan sabiex ikun hemm aktar flessibilità li kieku ma setax ikollna minħab il-persuna li nħatfet il-ġimgħa li għaddiet kienet propju waħda minn dawn il-persuni fuq iċ-ċentri ta' detenzjoni l-ewwel nett irrid ngħidilkom illi meta jiena nitkellem dwar iċ-ċentri ta' detenzjoni qed nitkellem dwar dawk illi huma immexxijin mill-gvern. Jiġifieri u mhux magħruf ta' ċentri ta' detenzjoni privati, ma nafux fejn huma, ma nafux asfidejn bi qegħdin, ta' min huma, kemm hemm nies fihom, nafu li jeżistu, imma aħna ma nikkalkulawhomx da meta nitkellmu dwar iċ-ċentri ta' detenzjoni għaliex ma nafux. Bizzej le qegħdin taħt dejn il-milizzi illi e- e- tkun ħakmet dak il-post partikolari, ċerti milizzi wkoll qegħdin e, wieġbu lil membri tal-gvern, jiġifieri hemm taħlit bejn il-milizja u uffiċjali olja tal-gvern ta' ċentri ta' detenzjoni uffiċjali naħdmu għammek ta' kolju mal-personal tagħna dawk internazzjonali u anke dawk lokali għalhekk għandna idea pjuttost ċara tal-numru ta' persuni li hemm hemmhekk u anke dwar in-numri tal-persuni li intbatu lura lejn pajjiżhom aħna dan irreġistrajniehom aħna zgurajna illi ċata jiġifieri l-informazzjoni li tajtkom hija preċiża kemm jista' jkun. Dakollu li eh, għattu eh, huwa minnu u dik hija d-dilemma li niffaċċaw ta' kuljum. Mill-perspettiva tal-Nazzjonijiet Uniti aħna qegħdin hemm fil-Libja biex inwet u li nistaw biex nippruvaw intaffu kemm jista' jkun it-batija tal-Libjani u anki tal-migranti. memx autorita waħda ċara li għandha bizzejet kontroll mux biex tizgura li jintlaħqu l-ftejmiet, le, imma l-ftejmiet jint kollari ta' territorju fil-ċentru ta' detenzjoni jew bandohra. Għalek dinija iva problema, l-unika mezz li aħna sibna biex eh, niffaċċaw din l-sfida u jalli noqogħdu ninnegozjaw il-ħin kollu mal-atturi kollha sabiex inkunu nistgħu inwetqu il-mandat umanitarju tagħna. Sissa essenzjalment irnexxilna xi drabi ma rnexxinniex għaliex eh, l-affarijiet eh, ħlaqna Community Management Committee li jinkludu persuni li huma uffiċjali, mitribujiet u il- il-rwol ta' dawn il-komitati huwa illi jiltaqgħu mal-facilitators tagħna u jidma jew eh, inħafru il-bjar jew intejbu l-aċċess għall-ilma nadif li kollhom bżonn. L-aspetti rilevanti ta' dan kollu huwa tnejn l-ewwel net il-possibilità illi tagħmel uh, interventi limitati għal komunitajiet u affarijiet li kunu talbu il-komunitajiet infushom u mbagħad kundizzjoni minima sabiex dawn in-nies jibdew jitkellmu ma' xulxin u jaħdmu flimkien minn milli kienu qegħdin jagħmlu qabel, ftit aktar milli kienu qed jagħmlu qabel. Kontroll limitat tal-gvern fuq il-territorju Libjan jiena nista biss naqbel ma dak li ntqal li fil-fatt bil nazzjonali Government of National Accord illi huwa l-uniku wieħed rikonoxxut biex ngħinu dak il-gvern jagħmel dak li jista' jagħmel. Dana inħarġu lill-awtoritajiet Libjani fil- ġestjoni tal-immigrazzjoni illegali anki dwar aspetti ta' drittijiet tal-bniedem. Dan huwa element importanti ta' da kollu li aħna qegħdin nagħmlu f'termini ta' tisjeħ ta' kapaċitoni illegali anki dwar aspetti ta' drittijiet tal-bniedem. Dan huwa element importanti ta' da kollu li aħna qegħdin nagħmlu f'termini ta' tisjeħ ta' kapaċitajiet u taħriġ dana għandu impatt ukoll fuq il-kapaċità tagħna li naħdmu biex intejbu l-kondizjonijiet fi ċentri ta' detenzjoni. Mux kollha kemm huma dawn iċ-ċentri qegħdin taħt il-kontroll tal-gvern nafu li jeżistu oħrajn kif għal sur Ambrosi. Imma aħna ma nistgħux naħdmu hemmhekk. Sakemm aħna nibqgħu naħdmu u nirrispettaw ir-regoli ta' sovranità territorjali. U aħna ovvjament hekk namlu Aħna nafu illi dak li qed nagħmlu aħna huwa biss parti minn dak li jrid isir. Aħna nistgħu insolvu din is-sitwazzjoni permezz ta' stabilità f'dan il-pajjiż, ftehim ta' paċi illi joħloq u gvern leġittimu, rikonoxxut u li jista' jamministra it-territorju tal-Libja kollu kemmu b'mod xira u dejjem bl-appoċ ta' armata maquda. Klim li wieħed faċilment jista' jgħidhom hawnhekk e, imma li wieħed bl-appoċ ta' armata maquda. Klim li wieħed faċilment jista' jgħidhom hawnhekk e, imma li wieħed sil tal-flus l-ewwel net għaliex għandna e, lista ta' pajjiżi li huma ta' riskju kbir għal dan għal-ħasil tal-flar. Dan huwa dibattitu li huwa dej fi New York fil-Nazzjonijiet Uniti u um mela dana parti ta' nofsinar tal-Libja l-aħħar punt il-personal internazzjonali, id-delegazzjoni il personal internazzjonali id delegazzjoni tal unjoni Ewropea palma rajtu pal-ismorru tripli darba jew darbtejn fġima imorru jiġu u waħna bħalizzon illi jorqot emmek. Grazzi ħafna li żewġ eh, kellima tajtunna ħafna formazzjoni jina nishti nitlob li sin Iva, grazzi ħafna. President, jena sempliciment rrit nikkonkludi billi najt illi miż-żewġ eh, prezentazzjonijiet u mill-mistoqsijiet u tweġibiet li smajna nistaw biex najtek uh, eh, nkunu ftit aktar ottimisti il- eh, smajna l-azzjoni li għaddeja u l-dialogu li għalmenu possibilità jew prospetti għal futur għalla volja huma limitati ħafna imma xorta pjanta azzjoni u naħseb illi ejjem ejjew najdu illi għalla volja fil-bot nistaw naraw dawl eh, fil-naħa l-oħra ta' din il-mina modlama li għaddejjien minna. Iva, ringrazzja sur Ambrosi u kol anki il- ċerti situazzjonijiet li huma tant ħorox u kifra, però li qegħdin bil-ħidma tagħhom jippruvaw eh, taffu ftit id-batija, jgħinu l-dawk il-persuni li ġew spustati u eh, li qegħdin jirnexilhom eh, jagħmlu jibdew dawn id-dialogi eh, fuq livell komunitarju sabiex ikun hemm ħiel ta' stabilità u anki l-programm ta' ritorn volontarju li jista' jgħinna wkoll ħaġa oħra li rridu naraw issa hija l-kwistjoni tal-ħassil tal-flus naħseb li l-Unjoni Ewropea u l-Parlament li l-in mill-li joqot eh, eh, jagħmel l lista tal-pajjiż naħseb li kif timna fil-modi mal svizzera u verifikajna l-kontijiet fejn kien hemm dawn il-rizorsi illi kienu qed jiġu spostati mill-dittatur u naħseb illi issa bil-kapaċità kollha li għandna bil-possibilitajiet li għandna kollha naħseb illi għandu jkollna wkoll il-possibilità illi nidentifikaw lil dawk illi qed huma il beneficjari ta' din il-traġedja umana. Jiena nixtieq ukoll nitlob ukoll illi niprofaw li fid dikjarazzjonijiet kollha li namlu eh, illi il-persuni importanti li hemm fil-Libja jkollhom huma rwol x'jaqdu. Allura hemm bżonn li dan għandu jkun l-approċċ tal-Unjoni Ewropea sabiex niżguraw illi ma jkunx hemm iktar situazzjoni ta' konflitt minħabba raġunijiet politiċi. Grazzi. Thank you. Thank you very much, Mrs. Grazzi ħafna, Signora Ayala Sander. Grazzi ħafna għal dak il-prezentazzjonijiet. And now, uh, uh tapplika l-liġi Ewropea fuq dik id-data u fuq l-attivitajiet li qiegħda tagħmel il-Microsoft tal-Irlanda. U skont il-liġi Ewropea, il-rati ta' pajjiżi terzi jew awtoritajiet ta' pajjiżi terzi bħal f'dan il-każ m'għandhomx ikollhom id-dritt li jkollhom aċċess għad-data. Ir-regolament ta' Data Protection saħan jgħid b'mod ċar illi Irrid ikun hemm bażi li rridu nsegwu l-ftehimiet internazzjonali li hemm bejn l-Istati Membri, l-Unjoni Ewropea u bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Jiġifieri qed nirreferu hekk trattati Sorry that this the way to do our work and our job here in the European Iva, skużani, il xogħol tagħna hekk fil-Parlament spiss iġalna nitlu f'daw il-situazzjoni drammatiċi għadni kif kont fil-konferenza parlamentari tal-ACP li u kollu għaxoli u ġejt nġri għawek. Mela, dwar il-Microsoft li xtaqt najt. Dakinar kena u koll skambju ta' opinjonijiet ma' avukati esperti fil-privatezza u drittijiet fundamentali ta' ċittadini Ewropew. U ma qalu li dawn il trittijiet mhux qed ikunu rispettati minn ċertu msiħba importanti tagħna, speċjalment l-Istati Uniti. U allura għandna problema. Il-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti qed iċċija lil Microsoft biex jiprovdi data li hija maħżuna barra mit-territorju tal-Istati Uniti, hija maħżuna propju fi stat membri tal-Unjoni Ewropea u din hija data privata dwar iċ-ċittadini Amerikani. U għalhekk danna li għajminna ċertu eh, tħassib. L-ewwel net tista' tgħid li hemm eh, periklu fuq il-drittijiet fundamentali tal-Ewropej. Dawn huma drittijiet li aħna żviluppajnihom dejjem ħadna ħsiebhom eh, żviluppajna anke pakkett tal-protezzjoni tad-data dak kien pass importanti l qudiem U apparti minn hekk it-tieni ħaġa hemm ukoll imbagħad il-liġi internazzjonali. Hemm il-liġi internazzjonali illi tajt illi għadha tkun rispettata il-liġi ta' dak l-istat membru fejn eh, l-uffiċjali karigat ikun qiegħed iwetta x-xogħol. Mhux f'dak il-pajjiż fejn tkun inħarġet il-liċenzja lill-kumpanija. Iġifiri, dan il-każ tal-Microsoft li spiċċa qoddim il-Qorti Suprema fl-Istati Uniti huwa ta' interess partikolari għal-Parlament Ewropew, għall-Unjoni Ewropea, għanna nżommu għajnejna fuq u, naraw xan italmu minnu. Mm, fl-modi u kol kena kazijiet oħrajn ta' nuqqas ta' reċiproċità fejn titħol it-trasfer jidħol it-trasferiment ta' data lill istati Uniti. Għandu jkun hemm xi imħallef Ewropew. Anzi, imħallef Ewropew jista' jaqbad u jitlob aċċess għal data fl-Istati Uniti mingħajr oġġezzjoni tal-Istati Uniti ma naħsibx. L-isfanta dan kollu għalli jem nuqasta ta' ċertezza dwar il-sentenzi nħarġet mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja rigward trasferiment transatlantiku ta' data kien hemm il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li ħarġet sentenza eh, li permezz tagħha eh, qalet li l-Privacy Shield mhijiex valida Hemm nuqqas ta' ċertezza wkoll dwar is-safe harbor barra minn hekk. U Allura hemm ħafna affarijiet li għadhom dubjużi u rridu nindirizzawhom kemm jista' jkun malajr. Irridu nieħdu impenn politiku illi nippreservaw anke l sur Albrecht naddu għal punti li jmiss fuq l aġenda intu koll għal oħra involut sur Albrecht. Ħana direk il-kelma minnu fih, qed nitkellmu